u dan għandu komparti mill-pjanar tal-attivitajiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju. Dan wasanna fit-tmiem id-dibattitu tagħna. il dibattitu li jmiss jibda għada mid-disa sassija. Omit li ta' sa' disa' nofsa fil-axija. L-agenda hija disponibli fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna lill-Kommissarju, kollegi u grazzi wkoll l-interpreti.